depends. are very, very uninteresting. okay, dear colleagues. Eżis kollegi l-odwa tajba, merħba bikom. Nistaw nibdew il-laħatana fuq punt sitta tal-agenda. Et nitkellmu fuq skrutinju ta' atti delegati u miżuri ta' implementazzjoni. Kif tafu, aħna natu ħafna importanza għal għal skrutin, setat ta' skrutinju parlamentari u ta' effiċjenza l-ura natu ħafna importanza u l-lum aħna għanna suġġett importanti ħafna x'niddiskutu l-ewwel nati meħba li sur Bernardino li huwa il-President ta' Ejopa, meħba bik, u għanna u kol membru iħor fostna il-sujġet tal-lum huwa dan li għanna u anka eh, standards tekniċi li teħlin il-lez wara l-konsultazzjoni pubbliku pubblika l-eżas se mija mistenja li tisottometti sa tmiem ix-xar fit tmiem Marzu jekk qed nifmu l-affarijiet tajbin. U ovvjament m'għandi bżonn infakkarkom kemm dan u element importanti ħafna fil-protezzjoni tal-qafas tal-protezzjoni ta' investitur u fil-, fil, fil fil-qafas regalatorju finanzjarju u allura importanti ħafna bħala approċ u ħan diskutu fuq u dan għan ibdew bi prezentazzjoni tas sur Bernardino u sur Getner un bat għanna kellima oħra Is-Sur Perez fortunatamente l ma jistax ikun fostna u allura nistgħu nitkellmu fi simma. Issa nishtiqna til-kelma lis-Sur Berdandino u s-Sur Getner biex jagħmlu l-introduzzjoni tagħhom. Total kjoġobkom mhux jizet minn 10 minuti. Gabriel għandek il-kelma. Grazzi ħafna Roberto u grazzi tal-istedina li għamiltuli l-odwa tajba lil kulħadd eżis parlamentari, membri parlamentari u importanti għalina li għanna nkunu fuq din il-kwistjoni daqshekk relevanti, kif tafu is-xogħol tagħna fuq il-dokument fuq il-dokument ta' konferma huwa l-iktar proġett importanti f'dak għandu jixtaqsam ma, ma, ma protezzjoni tal-konsumaturi na naħdmu fuq mill-2012 aħna diskutejna ħafna mal imsiba kollha interessanti, speċjalment akademiċi u rappreżentanti tal-industrija, aħna serraħna wkoll ħafna fuq ix-xogħol fuq studju ta' testing li ġi inizjat mill-Kummissjoni Ewropea u anka mill-grupp espert tagħna. Issa x-xogħol tagħna dan ix-xogħol daħal fil-fażi finali tiegħu wara e, abbozz ta' rapport li sar fit tmiem Jannar irċivejna ħafna ħafna tweġibiet wara eh, li jkunu daħlu ikun hemm stat ta' perfezzjonament tar rapport u dan li jinkludi wkoll dwar kif nassiguraw l-ATS kif jidħol sewwa fil-krips differenti u hemm aċċettazzjoni li l-azlist ta' protezzjoni li għamilna jippreżentaw eżerċizzju fil-bilanċjar ta' sensiela ta' punti vantaġġi, punti vantaġġużi u oħrajn It dawk li wieġbu ma jaċċettawx il-bilanċ li għedin niproponu imem rikonoximent ukoll li dawn mhumiex eh, tweġbit faċli. Tħassib issa qed jinbidlu għall-dettalji u skadenzi ta' implementazzjoni hawnhekk ħafna ħafna għad-data tal-31 ta' Diċembru 2016 fejn għanna fej għandhom bżonn ikollhom il-kiet għal-prodotti kollha. Aħna konxi li l-vuċijiet eh, um għet eh, jissemmew mal setturi ta' industrija kolla biex bekk ikollna eh, izjessina l-implementazzjoni ħafna darbi smajna wkoll biex ikun hemm mal-menu disa' xhur għall-implementazzjoni. Ħankun ċar ħafna fuq din. Mill perspettiva eża, aħna għanatu l-abbozza TS miftijem mal-NCAs il-Kummissjoni Ewropea fija fil-31 ta' marzu imma ħna għanna simpatija ma li aħna għanna li aħna ħerqana ħafna fuq u imma l-elementi li nismajna mill-industrija aħna għanna ċerta e, simpatija minħabba l sfidi tekniċi li għandhom fil sviluppu u l-aġġornament ta' sistemi IT. Ovvjament aħna irridu nħallu ċerta diskussjoni konkreta għall-iskadenza tal-leġislaturi tal-Unjoni Ewropea. Issa ħanejt xi ftit ta' fajt fuq it-tlet elementi l-importanti tal-kid u kif daw evolvew għal konsultazzjoni l-ewwel ħan fuq l-indikatur ta' risku li huwa wieħed mill-elementi prinċipali tal kied Fuq in-naħa ta' prezentazzjoni aħna immexxija mill-feedback mill-testing ta' konsumatur li għadni kif semmejt. F'dan id-daw l-użu ta' seven point scale dimensjonali uniku kien l-aħjar wieħed prezentazzjoni sempliċi però titlob għal metodoloġija komplessa għal prib differenti aħna e, studjajna differenti, studjajna ħafna minnhom differenti u għandna ħafna informazzjoni permezz ukoll ta' data informazzjoni u konsidrajna u wkoll il-pribs differenti li liġu e, koperti permezz tal-istess il-prezentazzjoni ta' riskju sempliċi. Aħna żviluppajna miżura ta' riskju li tieħu tieħu tikkonsidra il-riskju downside ta' prodotti komplessi imma li jatkun tkun prattika wkoll għal prodotti sempliċi bħal fondi li huma ngħidulhom long only irridu naraw diskriminazzjoni bejn il-prodotti ma wkoll l-iskala li taqat ma l-ispettativi tal-konsumaturi. E, hemm ukoll sfidi biex nassiguraw li nistgħu nivverifikaw ir-riskju ta' tredu ta' tipi differenti tal-manifattur prip it-tieni dwar ir-ritorn ir-ritorn possibbli ta' prip flimkien ma' riskju tiegħu e, huwa ta' informazzjoni essenzjali. Aħna ħdimna biex naħdmu fuq Eh, informazzjoni tħares il-qoddim bilan li kunem referenza regolament eh, f'xenarji differenti. Eh, rridu noqodu attenti li l-konsumaturi kunu jistgħu jifmu kollha l-approċċi li aħna noħorġu bihom dawn iwasluna biex aħna nifukaw fuq verżjoni ta' whatever approach, approach fil-konsultazzjoni tagħha li biex inħallu diskrezzjoni għal ċerti xenari differenti imma tweġibiet li jinkludu kol mill-Kummissjoni Ewropea eh, qed juru diffikultajiet possibbli fil-paragun ta' xenari biex għall-approċċ tagħna inna naħdmu possibilitajiet biex intejbu l-komparabilità kemm jista' jkun biex bekk riskju kbir tas-suq iwassal ukoll għal eżiti possibbli ma' żmien. Qed neżeminaw ukoll kif, kif norbtu daw ix-xenarji għat-tipi ta' il kellna fil-passat kien hemm talbit ukoll għal ċerti msieħba e, biex nikkonsidraw prestazzjoni passati ukoll fix-xenarju. Qed innaħsbu fuq dan peress li aħna naħsbu l-informazzjoni tista' tkun importanti għal xenari li jħarsu l-qoddim għal ritornijiet veri, reali wara l-ispejjeż, aħna interessati biex nisimgħu mill-membri tal-Parlament Ewropew dwar dan fl-axħar dwar spejjeż aħna nafu li ħafna konsumaturi m'għandhomx ma jagħtux attenzjoni biżejjed għad deċiżjonijiet ta' investiment aħna nafu wkoll il-konsumaturi jiffaċċjaw sfidi partikolari biex jippruvaw jipparagunaw spejjeż ma' prodotti differenti u allura qed nippruvaw naħdmu biex noħorġu b'metodi għawija biex nidentifikawhom f'dak li biex jiservu ta' bażi ġusta bejn il-prips differenti ħafna qed nitkellmu fuq diversi tipi ta' spejjeż dawk espliċiti dawk impliċiti. Importanti wkoll li aħna nitkutraw spejjeż iċċaġġati fuq bażi ta' darba u spejjeż oħra li jkunu rikorrenti. Qed nitkellmu wkoll fuq il-perċentwali jistgħu jintużaw b'mod faċli għal xi tipi ta' paraguni. Ipproponajna l kim sejħa reductions in yield ngħidulhom bl-Ingliż bħala mod kif nesprimu l-indikaturi ta' spejjeż E, e, sommari biex konna strutturi differenti ta' spejjeż. Dan il-mod nistgħu nagħmlu intejbu it-trasparenza waqt li fl-istess kun l-affarijiet ikun iktar ġusti fossi prodotti differenti l-analiżi tagħna tal-paper ta' konsultazzjoni ta' tweġibi tal-paper ta' konsultazzjoni e, nitna biex nipperfezzjonaw l-approċċ imma ma narawx tibdil kbir li jkun meħtieġ minkejja dan aħna qed naħdmu biex niċċaraw iktar id-dettalji tal-metodoloġija speċjalment fuq spejjeż ta' tranzazzjoni. Bekk l nkunu aħjar biex nimplementaw. Qed naħdmu qed nagħmlu l mutana biex l-preżentazzjoni ta' spejjeż fil-kit tkun iċċara kemm jista' jkun. Nixtieq nisħaq illi li ikkon iktar trasparenzi għal spejjes għal prodotti strutturati u spejjes għal prodotti ta' investimenti bazati fuq insurance. Din qed tagħmel eh, bażi tajba l futur Nittama li din introdazzjoni qasira kienet tajnuna u nħares il qudiem biex aħna nħarsu il qudiem biex nifinalizzaw la bozzana tal-RTS għal prips. Grazzi ħafna. Grazzi. Sur Bernardino, issa nagħti l-kelma li kellim li jmiss. Thank you, Chairman. Grazzi, Sir President, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal istituzjoni hawnhekk illum aħna tassew eh, nilqaw l-impenn tal-Parlament Ewropew fuq dan il-suġġett u l-opportunità ta' dan ismieħ biex niddiskutu il-progress, eh, il-proċess u l-aħħar eh, stati eh, fuq level 2 ta' regolament eh, PRIPS eh, jiena ħanifoka fuq iż-żmien l-iskadenzi kif ukoll fuq il-proċess ta' adozzjoni, u mbagħad jekk tridu saqsu l-mistoqsijiet għana qed nitkellmu fuq il-kid li huwa pass il qoddim biex jtajb trasparenza fuq prodotti ta' investiment f'diversi setturi huwa għazat mill-konsumaturi eh, kuljum biex jagħmlu deċiżjonijiet informati fuq l-investiment tagħhom huwa wkoll wieħed mill-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea fejn aħna viżibbli għoddim il ċadadini tagħna, ġifieri ma nistgħux nisbaljaw il-partijiet kollha kienu valuti eh, U eh, fil-fatt eh, intlaqat id-data ta' skadenza fuq livell wieħed tal-applikazzjoni eh, tal-AFAS PRIPS. Il-Kummissjoni qed taħdem b'kooperazzjoni sħiħa ma' tliet ESAs e ehm, biex biex tipprovdi l-konsultazzjoni legali meħtieġa l-interpretazzjoni tar-regolament. Barra minn hekk biex tiżgura li l-kedwa tassew utli għall-investituri bil-imnut u li dan kollha jifmu eżattament eh, kif taħdem is-sistema. l kummissjoni għamlet eh, għamlet eh, stħarriċ tal-konsumatur komprensiv li r-riżultati tiegħu ħejġu inklużi fil-prezentazzjoni ta' informazzjoni tal-kid. ċara darba konna l-abbozz tal-RTSS mill-li jessejs il-Komissjoni ħata merkolax biex tiżgura li kun hemm adozzjoni kif suppost tal-RTSS qabel is-sajf biex tħalli biżjed mill-kolleġaturi jieħu eh, jeżerċita drittijiet tiegħu ta' skrutinju. Aħna nafu eh, xinu ma talbiet tal-partijiet kollha interessati, nafu li qed jitolbu għal iktar żmien imma aħjar eh, illi insomma maddati illi għanna u portanti illi eh, il-kid jieġi eh, provdut l-konsumaturi tagħna bl-informazzjoni l-iktar importanti meħtieġa. Ħanżommu data tal-31 ta' Marzu mbagħad tal-applikazzjoni id-data tkun il-31 ta' Deċembru. Fuq eh, is-seta tal-Kummissjoni marbuta ma' l-anijiet eh, ambientali u soċjali eh, taħt il-prips, eh, il-Kommissjoni bħalissa t-prepara tal għamlet stalba għal parir ehm, l-ISAs. E Imma nafu l-rizorsi tal-ISAs huma limitati, eh, jridu jaħdmu fuq eh, il-kit fuq il-fanizzazzjoni tal-RTSS eh, u allura din il-ħidma fuq dawn il-għanijiet ħassir ġala darba ikunu tlestew l-RTSS. Lati delegati fuq setat ta' intervenzjoni taħt il-PRIPS, ġifiri fuq setat tal-Jopa u l-MIFIR fuq setat ta' l-esma u l-BA madomx f'daqqa ġew unbundled skont tal-parlament. Issa ħajġu inklużi fatti eh, legali separati il-Komissjoni madana kollu xorta tara l-merti nizguraw li jkun hemm l-istess data ta' applikazzjoni peress li l-prips u l-mifer għandhom l-istess eh, jagħtu l-istess seta ta' intervent l-islet ESAs eh, e Grazzija ħafna tal-attenzjoni tagħkom eh, u jiena inwieġa pal kull mistoqsija illi għandkom. Grazzi l-Kommissjoni wkoll. Issa nad l-kelma lil dawk illi jishtuq jitkellmu l-ewwel net ir-rapporter signora Ferreira. Grazzi ħafna, signora Beres eh, diskuta ruha, pero ma tistax kun preżenti hawnhekk, allura ħanitkellem eh, għannum taħħa. Nishtiq eh, nir-ringrazzja kemm il-kellima ta' qabli, l-informazzjoni li tawna, għalli xekopru il-mistoqsijiet eh, jew ħut mill mistoqsijiet li xtaqna res, pero napprezzaw li tidħlu ktar fi dettal fuq dawn il-mistoqsijiet eh, jew punti li ġejjin. L-ewwel kumment fuq it-tempistika. Peress li l-konsultazzjoni pubblika mill-ESAs, mal-li esas l-esta, nasbu illi u tassew importanti illi nżombu mażmien sepulat. Partikolarment nilqaw il-fat li iż-żewġ kellima u rew kemm importanti li nżommu mażmien u partikolarment id-data tal-31 ta' Marzu msemmija minn Ewpa li hija inkonformità ma data ta' skadenza ta' wara ġifiri 30 eh, ta' ġunju eh, ta' din biex eventualment l-industrija tkun tista' uħa kif suppost. Fuq punti iktar eh, fid-dettal waħda minnhom diġà ġiet indirizzata mis-Sur Bernardino, ċoħe kif li essays partikolarment l-Ejopa bessibom jindirizzaw il-formulazzjoni li aħna għanna s-level wieħed eh, fuq xenarji eh, xira, eh, appropriate scenarios. Dan għadu punta tħassib palina. Fil-fat, rajna ċertu tendenzi, ma fl-moddi kienem biex nejtek iktar tendenza li nxaqelbu lejn xenarji pozittivi, ottimistiċi, allura kif bessibkom eh, tikkonsidraw xenarji sa Sir Bernardino, semma xenarji xieġiek, what if? Kif, eh, kif kif xa naħdmu jekk ma kunux nistaw eh, nafdawru jihna għal-modi kif jiġu mresqa dawn il-xenari. Naħseb importanti li norplu dan ma riskju kunu nafu ktar dwar kif eh, dwar prezentazzjoni. Fuq eh, eh, l-axar mossa tal komissjoni biex nifirdu il-MIFID u l-PRIPS. Ġifir l-unbundling taħħom. Naħseb dan mandux japplika għall-RTSS mhux biss eh, l-Ewpa imma li tlet se ehm, eh, naħseb illi setat ta' intervenzjoni ta' dawn it-tlet se eh, iridu jkunu stipulati moċar Inkella ħajkun hemm taħwit. it tlet punt huwa l-fatt li rridu naħdmu flimkien ma' ma xi indikaturi eh, u kif kifat eh, nafu li eh, hawnhekk għandna l-punt importanti tas-seta ta' arbitrazzjoni, però il-metodoloġija ta' kif jinġabru l-indikaturi tista' tkun determinanti għal trasparenza tal-metodoloġija kollha ta' kif nikkalkulaw ir-riskju. Ġifieri tistgħu tespandu ftit fuq ix-xogħol tekniku li intom qed tagħmlu biex tiġbru f'daqqa l-indikaturi mingħajr mingħajr ma nħallu eh, mingħajr ma nesklud biex ngħidek il-possibiltajiet imbagħad fuq eh, il-mandat li li jasejs biex jindirizzaw uh, alternativi eh, multipli ta' investiment. Eh, Naseb dan huwa mod kif eh, forsi jinefitaw li kunem setturi differenti bejn prebsu ma fidel li jidħlu xurxin. Il-ħames tħassib mbagħad fuq derivattivi. Għana nifmu li l-industrija qed tillobija biex dan joħroġ mill-kamp ta' applikazzjoni imma din hija waħda mill-battalji tagħna partikolarment eh, il-grupp tal-SND li l-lissan ħafna ruħu dwar dan eh, għadna li dan għal kontrarju ndu jibqa fil-kamp ta' applikazzjoni, il sitt punt fuq tassazzjoni eh, din ma inkluza inkluża fil-prips level wieħed u importanti wkoll li fil-kwestjoni ta' investiment indirizzaw dan is-suġġett allura tajjeb illi konna naqri iktar informazzjoni kif ħan inkluduha. Għalissa, dak kollox minn ħatana. U eh, jekk il-Kommissjoni eh, u l-Ewpa jistaw jidħlu iktar fid dettal fuq din il-kwistjoni fuq l-approċ tagħhom u fid dialogu eh, Mana allura tant l-aħjar. Grazzi u issa Is-senjura Petikajnen għal-PPE. Eh, Grazzi ħafna l-għanet eh, nishtiq eh, nirringrazzja l żewġ kellima. Ila li kienu ċari u tawna formazzjoni preċiża. Fil-fat dan u jieġab għal xewħut mill-mistoqsijiet illi kelli mħejjija punt importanti ħafna lejna u uh, kien importanti u koll meta konna għadna t-nidibattu dan kollu u uh, illi uh, mandemux il-proċess anki jekk mifid jista' jiġi post-post. Barra minn hekk iridu niżguraw setata intervenzjoni u kapaċità ta' ġir xirqa. Nħu nifs illi nara illi l-informazzjoni tal-Komissjoni u l-ħidma li titissir hija skont id-dati li stipulajna. It-tieni punt fuq eh, l-użu tal-mod kif ħanikkalkulaw ir-riskju eh, Zgur eh, li importanti li konna indikatur ta' riskju li jiġbor kollox fieħ. Ela li jiex uħet jaf eh, il kapacita l-arfien eh, tal-konsumatur fuq l-investimenti li huwa wieħed limitata. Allura importanti li nikkonsidraw din ir-realtà. Fil-fatt għal dawk li mhumiex daqshekk kompetenti huwa ta' sew diffiċli li jqogħdu jqablu indikatur ta' riskju ma' ieħor. Importanti li wkoll inħarsu mill-ġdid lejn il-metodoloġija, rridu naraw kif l-affarijiet ħajsiru. U ma nafx jekk forsi jistax ikun hemm lokal proċess ta' reviżjoni u naraw kien metodoloġija li adottaw hijiex adekwata malan jew le. Imbat, l-ispejjeż. t tweġiba pożittiva peress eh, l ismajna li għanna mm, xi indikatur eh, li sema mhux forma ta', ta graf, imma iktar per esempio fuq ir-redditu, naraw naqra ġifieri l-effett l-effetti fuq ir-redditu kif dan ħajonqos skont l-ispejjeż. Imbagħad l-impatt kumulattiv tal-ispejjeż. Naħseb li dan huwa element diffiċli għal-konsumatur u jieħodilhom il-ħin ukoll jena naf li ommi ta' għaditu design sena u kolli hija konsumatur ta' dawn it-tip ta' prodotti. Allora, mux għat uqt tikkalkulat minn fil-mija ta' dan u bat iż-żida kull Allora, irridu naraw um, illi l-ispess kumulattivi naħduhom in konsiderazzjoni li li fuq tul ta' żmien jistgħu jammontaw għal ammont kbir illi jaffettwa b'mod negattiv l-introjtu. Issa, il-prestazzjoni preċedenti eh, u eh, il-fat li naraw eh, il-prestazzjoni tal-prodott fuq tul ta' żmien. Aħna konsultajna diversi esperti f'dan il-Parlament fuq dan is-suġġett. Naħseb li dan is-suġġett huwa fl-interess ta' ċertu industriji, ma jiena ma tantx jena konvinta illi dan huwa fl-interess tal-investituri eh, bl-imnut jew nkella tal-konsumatur li xnafu li prestazzjonijiet preċedenti mhumiex eh, garanzija ta' x'ħaj jiġri jew tal-prestazzjoni eh, fil-ġejjeni. Nista' jkun illi nkunu qed naljenaw kompletament il-konsumatur barra minn hekk meta jkollok package retail investments illi eh, ma marrux tajjeb, u dejjem wieħed jista' jalaq il-font eh, u jerġa' jibda mill-ġdid jinvesti x'imkien ieħor. Eh. Ma naħseb illi wieħed se jesruħu fuq prestazzjoni preċedenti tista' tista' tkun xaġa qarrieqa. Mela li jista' jkun illi fil-passat il-prodott mar tajjeb. Imbagħad eh, żewġ punti oħra tweġiba definitiva fuq jekk id-derivativi u mhijiex fil-kant applikazzjoni jew le u t-tieni punt fuq eh, l-indikaturi ambjentali u soċjali biex inkun naf naqra x'inhi l-filosofija tagħkom jekk intom xaħat torbtuha mal-indikaturi ta' l-iżvilupp eh, kifet jamlu l-OECD, deġa jem linji gwida, jem rapport u koll minna tal-Eurostat, nasab illi ta' min nizzaw dawn tip ta' indikaturi li diġa huma użati pal indikaturi ta' riskju fuq sboħra. Grazie ħafna, grazie tal-li wieġibtu l-mistaqsijiet tiegħi u skużawni illi eh, ma nistax nibqa' hawnhekk għaliex għandi impenji oħra ma l-assistent tiegħi jetaw ġifieri żgur illi eh, ħa tirċivu tweġibiet eh, issa, issur Sinjura Wimburn għal-ICR. Grazzi, grazzi qed nitkellem għannom ta' sur xamal eh, li huwa xedaw rapporter, il-kommenti umma u għallura mux tijaj eh, u tafu li għafet nejdan li naħdem naħdem fuq mifid mela. Nishtiju nqajmu erba punti eh, uħut minnom diġa tqajmu. L-għennet l-impat ta' dewmien fuq il-mifid, it-tini, il-kwestjoni ta' prestazzjoni preċedenti, imbat diversi ehm, id-diversi alternativi li għanna u raba punti derivativi. L-ewenet eh, rigward eh, id-dewmien eh, ta' tadħul fis seħħ tal-mifitni tama li ma jkollux effett fuq il-prips peress li dan jolqot il-konsumatur. Rridu narfu ehm, illi għanna bżon iktar ċarezza dwar xjafu il-Kommissjoni u l eżas eh, dwar kif id-dewmien eh, eh, fil-mifid kif jista' jaffetwa l-prips il-għaliex il-min qed joffri dawn il-prodotti jista' jkun li ma joffrix fil-kid l-informazzjoni kollha. Imbagħad nixtiequ ngħidu li għandna pożizzjoni differenti, kuntenti illi min eh, qed jissuġġerixxi eh, il-prestazzjoni eh, preċedenti rajnija f'level wieħed u issa qed ngħaddu għal level tnejn. Il-fatt li ma jkunx hemm dawn il-prestazzjoni din il-prestazzjoni preċedenti jkun hemm informazzjoni nieqsa ġifieri mhijiex mhijiex xi ħaġa tajba. Aħna nixtiequ li ma nqogħdux nażel informazzjoni naħsbu li iva rridu nisimplifikaw l-affarijiet imma importanti li wieħed ikun kapaċi jiddexxerni anki eh, kif eh, il-prodott jista' jmur anki għabbażi tal-prestazzjoni preċedenti. Issa fuq eh, alternativi differenti ta', ta investiment. Għala volja nafu illi l-kid għandu jkun dokument standard, nafu illi l-usets 5 u l-ezenzjoni sal-2020 tippermetti li jkun hemm eh, adattazzjoni eh, multipla biex biex nadattaw irwieħna, però aħna imħasba illi eh, jista' jkun li kunem managers illi ħorġu li ħorġu b'kits speċjali biex jalqu ċertu transazzjonijiet. Perez li nafu li hemm beħ sostanzjali ta' usits jista jista jkun li dak li qed nippruvaw indaħlu eh, jaħdem kontra dak li għandna flius. Imbagħad eh, fu eh, il-trattament ta' skambju ta' derivattivi naraw naqra kif dan jorbot ma' dak li għandna f'level 2. Nafu li dan iktar jaqa' taħt il-mifid milli taħt il-preps barra minn hekk naħseb li trading venues u kol ħajkonu għet jeħtieġu eh, kids. Dan huwa punt importanti u għallura naprezzaw illi tiċċarawna fuq dan. Thank you, Kay, um, for the Liberal Group. Uh, Grazie ħafna, Kay. Issa għal grupp Alde Peter Jetzk. Grazie ħafna, Sur President, Iva jena nistantenni dak li għadu kif int għal fuq l possibilta ta' investiment multiplu fuq il-ċerezza u l-industrija ovvjament għandha bżonn ta' tweġiba ċara dwar ix-xogħol fuq il-kid. Fu ix-xenari ta' prestazzjoni tal-passat jiena nifhem li din kienet kwistjoni importanti fl-aħħar mandat jiena personalment iżjed miftuħ għal din il-possibilità sakemm din tibqa' waħda sempliċi forsi jista' jkun hemm taħlita ta' xenarji differenti, inkluż sa ċertu punt anka il-prestazzjoni tal-passat forsi din ukoll tista' tkun soluzzjoni tajba. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna minn ixet nara ma' għal gwe u għal partit tal ħodur Mela, nistaw nibdew issa bil-proċedura tal-catch DI, eye, eh, is-sur Verber l-ewwel. Grazzi ħafna, Iva. U grazzi ħafna u koll għal-prezentazzjoni fuq l-istat attwali. Dispiċini mux qed nitkellem bl-Ingliż imma għandna l-interpretu ħanużom. Jaħrajt il-dokumenta ħidma dwar il-prestazzjoni eh, tar-riskju u l-ispejjeż sħarist leja b'attenzjoni diġa bat il-kommenti tijaj bil-miktub u jena xtaq sempliciment nżid xi punti mal-kommenti tijaj. Jena naħseb li l-indikatur tar-riskju huwa punt ċentrali fil-dokument jew jista' jkun. Hemm ħafna studji li juru li l-utent aħari u aħna fuq dan qed nitkellmu hawnhekk jien għandu zvantaċ meta jiġi biex jevalwa ir-riskju ta' prodotti finanzjarji għaliex jew jissottovalutaw ir-riskju pal maġġara qabel 2008 jew inkella ir-riskju jiġi sovraestimat li qed jiġi bħalissa. Mela, lil konsumatur kif nistgħu npoġġu f'pożizzjoni fejn jieħu deċiżjoni eh, għabbażi tal-fatti u liema kriterji għandhom jintlaħqu sabiex ikunu jistaw hemm il kundizzjonijiet kollha. X'inhu il-messaġġ ewlieni ta' indikatur bħal dan? jina nkun nafx ikun l-ola riski possibli, jina naħseb li dan eh, l-ola riski possibli huwa propju wieħed mill-indikaturi li għandu jiġi prezentati. U jekk tieħu skala ta' wieħed minn wieħed sa' mija għal konsumatur medju eh, flok wieħed sa' seba' għandu jkun possibbli li wieħed qabel tipi differenti ta' investiment. Dan l-indikaturi li ikun indipendenti mandux ikun marbut mal-manifatturi u kella it-qassim tal-prodott u il-konsumatur għandu jkollu l-possibilta li jagħmel evalwazzjoni tal-indikatur e kif jgħaddi żmien. Għalix, meta jinxtara fil-bidu il-prodott finanzjarju, il-level ta' riski huwa differenti minn jekk jgħaddu sentej, u aħna l-koll nafu li l-investituri privati ħafna drabi huma investituri fuq medda twila ta' żmien u mhux medda qasira ta' żmien, għalhekk irridu naraw l-evoluzzjoni jekk kif jgħaddi żmien dawn il-kriterji ħajżidu il-valur u inti għamil ċertu proposti biex nintroduċu element ta' riskju tas suq li jkun ibbażat fuq l-intervalli ta' volatilità u il-xenarju ta' jekk intilef kollox, iva jista' jkun interessanti minn il-perspettiva fid-dawl tal-iżviluppi kurrenti fil-boros bħalissa. Iżda anka meta niġu biex neżaminaw ir-riski tal-su u r-riski ta' kreditu, jiena ma naħsibx li il-mod kif huma ppreżentati fit-tabella tiegħek hija trasparenti, jiena naħseb l-iskala minn wieħed sa' seba' hija waħda mhux irfinuta ħafna. X'in id-differenza bejn 2 u 3, 3 u 4? U anka l-indipendenza tal-mod ta' kif jiġu maħluqa dawn l-indikaturi din mhix ħaġa garantita għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija tista' tappoġġa l-kriterji kif ipproponejthom jien, tista' tdaħħalhom fil-proposta tiegħek? Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Gill biex intenni dak kollu li għallu l-oħrajn, nishtiq nirringrazzjak għal prezentazzjoni jina naqbel mal-kollegi kollha meta ngħidu li iva isma' dinja leġiżlazzjoni importanti ħafna raġunijiet ta' ħarsin ta' investituri. U jina dan qed u ukoll bħala parti mis-CMU li jekk aħna rridu aktar investiment eh, retail fil-prodotti finanzjari, huwa verament importanti li l-investituri ta' beħblimnut ikunu jistgħu jafdaw il-prodotti U dan ifisser li mandux ikun hemm spejjeż moħbija u jrid ikun hemm trasparenza fuq il-prestazzjoni tal-prodott. Kif nifhimha jiena, il leġizlazzjoni tal-livell wieħed waslet sabiex dan il-punt joħroġ biċ-ċar, għalhekk jiena naħseb li l-istess għandu jsir bil-livell tnej. U jekk dan jiġi applikat kif suppost mis-settur, hemm bżonn li nassiguraw li ir-regoli ikunu ċari. U jiena għandi xi tħassib fuq l-approċċi differenti għal xenarji ta' prestazzjoni li tippreżenta l-investituri bir-ritorn potenzjali fuq l-investiment, jiena nemmen li l-approċċ qed jagħti wisq flessibilità lil produtturi li jażlu xenarji li huma ottimisti żejjed u hemm bżonn li nitolbu l-ISIS biex tirrevedi l-parir tagħha l-Kummissjoni sabiex tagħti approċċ aktar preskrittiv fl-azla ta' xinarji ta' prestazzjoni. U jina nilqa il-rekwizit taħt prips li l-spejjes kollha ta' regolament għandhom jiġu mikxufa. Għalix ħafna drabi l-spejjes huma moħbija mill-investituri bħal eh, l-spejjes ta' tranzazzjoni li jumbat eh, jipaċu mal-valur tal-fond. Nishtiq insaqsi jekk possibbli li l-izvelar ikun rilevanti għal konsumaturi. L-ispejjeż u t-naqis fil-tħul forsi irridu nippreżentawhom f'ċifri u mhux perċentwali. Jina naħseb li ovvjament l-industrija tajt li huma mħasba dwar l-ispejjeż u l-ispejjeż ta' trasparenza. Issa huwa importanti ħafna li jekk inħarsu lejn dak li qed nagħmlu x'imkien ieħor, pereżempju fid-direttiva tal prospectus, huwa importanti li jkollna informazzjoni ċara dwar l-ispejjeż mingħajr ma nagħtu wis informazzjoni. U hemm bżonn naraw eżattament ukoll kif nistgħu innaqsu l-ispejjeż u kif ħanaslu għal ehm, breakdown tal-ispejjeż biex nżidu trasparenza għaliex palma jtilkom l-ikbar tħassib tiegħi huwa li jkun hemm aktar investimenti bl-imnut li jkunu involuti f'dan il-prodott finanzjarju. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Mela minni xet nara li għaw membri oħra li jixu jitkelmu ma forsi għaw. Mela, jekk li nad il-kelma l-ura l-Gabriel Bernardino. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi l-membri għal-kommenti kolla taħħom u għatħassib taħħom. Iva, ovvjament, u importanti ħafna li nkunu għaw il-lum u li nifmu fejn huma il-punti ewlenin tagħkom, jiena nipprova inkopri il-mistoqsijiet kollha. U nagħmel konklużjoni fl-aħħar. L-ewwel net fuq il-kalendarju, l-iskadenzi. Kemm xi ħut minnkom li semmew dan il-punt u bħalma qed qabel nixtieq nkun ċar ħafna fuq dan aħna ħanżommu ma' data ta' skadenza, ma' l-iskadenzi, M'hemmx dubju dwar dan. Għanna kollox fil-post, anka l-ħidma li namlu fuq il-Komitat Konġunt u issa bil-boards ta' tlet autoritajiet sabiex inkunu nistaw eh, inwasslu il-rizultat l komissjoni sa' tmim ta' marzu. Memx dubju ġifiri dikija l-intenzjoni tagħna u għanżommu mal-ħin. Fuq il-prestazzjoni u x-xenarji xirqa kien hemm xi mistoqsijiet dwar dan. Iva ċertament aħna edin neżaminaw din is-sitwazzjoni ta' what if xidri jekk hemm tliet xenarji differenti li ovvjament ġejjin minn projezzjonijiet differenti tbassir differenti għal ġejjieni. U ovvjament ħadna ftit ħin biex nirfinaw, kien hemm argument jekk minn se baraka fil-konsultazzjoni u semma anka wek minn xi ħut minnkom dwar forsi l flessibilta eċċessiva li aħna daħalna fija. Nista' ngħidilkom li aħna dan isnieħ wara il-konsultazzjoni. U għalhekk aħna issa qegħdin naħdmu għal dawn it-tliet xenarji differenti. Sabiex ikonna mod aktar preskrittiv u nagħtu aktar dettalji eh, għal e, livell iżjed baxx ta' granularità, iġbir biex naraw dawn ix-xenarji kif jistgħu jiġu strutturati. Għalek din hija xi ħaġa li aħna ħsibna li konna fil-parir aħar li ħanatu fuq il-prestazzjoni. Issem din il-kwistjoni dwar il-prestazzjoni, din il-kwistjoni tal-aħjar prestazzjoni. U għal-kem ovvjament aħna naqblu u nissimpatizzaw mal-argument li ovvjament l-aħjar prestazzjoni ma tatinix indikazzjoni għal-ġejjini u tista' tizvijana, dak li qegħdin naħsbu u għalhekk aħna semmejna li rridu nisimgħu l-opinjonijiet tagħkom fuq dan huwa li konna għaqda ta' dawn ix-xenarji prospettivi ma' element ta' informazzjoni li tkun informazzjoni bla xaqliba fuq il-prestazzjoni tal-passat, għax dan huwa dak li nisimgħu mill-gruppi tal-partijiet interessati tagħna pereżempju li in-nies ifittxu indikaturi tal-prestazzjoni tal-passat u jew m'għandhomx u jekk ikollhom daw ma jkunux riżultati reali, umbat ikun hemm taħwit l-ispejjeż, eċetera. Għalhekk aħna naraw ċertu rilevanza li ikonna informazzjoni li tkun infasla kif suppost, ċi tkun bazata fuq ritorn reali biex nevitaw li jkun hemm din il-kwistjoni li insibu din it-tip ta' informazzjoni minnaħat tal-konsumaturi u li ma tkunx għad dispożizzjoni tagħhom. Imma nġit nerġa' nenfasizza, ovvjament dan mhuwiex l-element bażiku tal-prestazzjoni għaliex l-element bażiku huwa propju x li semmejt aħna qegħdin nizaminaw biss il-possibilità li konna dan faqda ta' affarijiet sabiex nevitaw li nuqqas li jkun hemm nuqqas ta' informazzjoni għaliex din hija xi ħaġa li hemm bżonn li noqogħdu attenti għalja. Issa dwar il-possibilitajiet differenti ta' investiment nafu li dinja kwistjoni hemm bżonn li jkollna soluzzjoni fl-abbozz tal-RTS tagħna. Il-mod kif qed infasslu dan huwa li f'ċertu sens eh, li eh, il-kumpanija li hija responsabbli trid twassal eh, l-informazzjoni għal dan il-kid il tal-prips Per eżempju, jekk ikun hemm kumpanija tal-assigurazzjoni li qed tbieħ żewġ unitajiet marbuta ma' fondi differenti ta' investimenti għal responsabilità tal-kumpanija tal-assigurazzjoni biex tassigura li jagħtu lil konsumaturi prospettivi l-informazzjoni dwar il-fondi differenti fejn wieħed ikun jista' jinvesti. Ovvjament, hemm din il-kwistjoni tar-relazzjoni mbagħad rabta ma' dak li jisem jissemma f'Mifid u l-obbligu għal fondi ta' investiment fil-leġislazzjoni tal-USIT. Iżda aħna verament nemnu li fl-aħħar mill-aħħar għal konsumatur li fi ħaġa importanti hija l-informazzjoni li jirċivi meta per eżempju il-kumpanija tal-assigurazzjoni tagħtihom din il-proposta biex jinvestu fondi differenti, fondi ta' tipi differenti. Aħna nemnu li għandu jkun hemm modi prattiċi kif nimplementaw dan mod li e kif jgħaddi żmien naslu f'sitwazzjoni fejn il-kids li saru fil-passat għal usits eh, jibġu mibdula fil-prips. Jisiru kids tal-prips. Iżda aħna nifmu li iva jista' jkun hemm xi kwistjonijiet leġislattivi dwar dan. Kien hemm xi mistoqsijiet fuq id-derivati, ħankun ċar fuq dan. Aħna mill-bidu fil-konsultazzjonijiet tagħna aħna konna ċari dwar l-ambitu li id-derivati jridu jkunu inklużi u din kienet xi ħaġa li ħarġet anka mid-diskussjonijiet fil-Parlament. Issa aħna dak li konna qegħdin naħdmu fuq u wara l-konsultazzjonijiet differenti konna qegħdin nippruvaw natu aktar dettal dwar kif id-derivati differenti ikollhom wet u l-kriterji għal l iżvelar hemmhekk u jiena ċert li Fid-dokument aħari fl-RTS, eh, fl-aħar RTS ħajkonna aktar detal dwar dan u din hija informazzjoni taslilna mill-konsultazzjonijiet li kellna imma ħajkun ċar li din hija xi ħaġa li ħatkun inkluża. M'hemmx dubju dwar dan. Issa fuq l-indikaturi tar-riskju dan l-element li kollok indikatur wieħed. Nixtieq għal darbohra nenfasizza punt li il-koll rridu nqisu. aħna dan qed nagħmlu għall-konsumaturi. U għalhekk il-Parlament kien akkanit li jkun hemm it-testjar tal-konsumaturi fiħdan dan il-proġett u aħna għalhekk għamilnieh. U fil-fatt waħda mill-konklużjonijiet tat-testjar tal-konsumaturi hija propju dwar dan billi ngħidu li aħna għandna bżonn sabiex jifmu il-konsumaturi indikatur wieħed u mhux numru ta' indikaturi li n-nies mbagħad ma jifmuhomx u ma jistax jiġi analizzat. X'ifisser fisser dan? Dan ifisser li dan huwa mod aktar faċli biex nagħmluha biex ninkludu ehm, riskju tassu u ta' kreditu f'indikatur wieħed li mhix ħaġa faċli, tessjajna metodoloġiji differenti. Aħna nemnu li il-metodoloġija li konna qegħdin naħdmu fuqha u li qegħdin nirfinaw anka bħalissa ħatkun trasparenti, ċertament ħatqis elementi ta' volatilità imma anka il-telfa massima possibla l nis ikollhom f'ċertu investiment, ċertu strument. U fl-aħħar mill-aħħar din it-trade-off imma jina aħna nemnu li zjed element importanti huwa li l-konsumaturi nagħtuhom xi ħaġa li jistgħu jużawha u kien ċar ħafna fit-testjar tal-konsumaturi u aħna ċertament irridu nqisu dan għal proposta tagħna u nibatu għal il-Kummissjoni iżjed tard. Aħna ħankomplu b'dan l-indikatur, jiġifieri b'dawn il-wieħed sa' seba' kategoriji, ħanitħlu f'aktar dettal ovvjament dwar il-metodoloġija biex nkunu aktar ċari, aktar trasparenti u kifem l-aggregazzjoni, xinu ma riski differenti, iżda ħna nemnu li għat trasparenza u biex il-konsumaturi kun jistaw jifmu dan huwa l-unika mod, l-unika soluzzjoni li jista' jkollna. Issa, fuq l-ispejjeż u it-traqis tal-yield, nixtieq nikkonferma li aħna qegħdin nippretendu li ħan inkludu kemm l-ammont fi flus bħala ċifra u perċentwal. Din ħaġa ċara u din kienet waħda mill-mistoqsijiet fil-fatt. U anka fuq l-ispejjeż biex inkunu konkreti, hemmhekk ħajkonna indikatur tal-ispejjeż totali u din hija xi ħaġa li wkoll ġiet eh, kien mistoqsija minn ħatakom. U l-ispejjeż kumulattivi. E, Ninkludu l-ispejjeż hemmhekk, iva ċertament. Naħseb li rnexxi li nwieġeb il-maġġoranza jekk mhux il-mistoqsijiet kollha, ovvjament jekk il mistoqsijiet addizzjonali jiena lest nirrispondihom. Iva, għandi mistoqsija, Gabriel biex nifhem punt li inti semmejt dwar dawn il-kwistjonijiet ta' derivati meta inti semmejt id-dettalji addizzjonali. Inti referejt għal possibilità li kunem kid xira għal-jom tista titħol naqżiet fid-dettal fuq dan? L-ideja, u ħna fil-fat fuq dan qed naħdmu hekk kif qed xanna l laqat anke din il-ġimgħa, l-idea hija li nżommu il-punti eh, bażiċi tal- eh, Prip tal-kids, il-kid tal-prips, u nagħmluha ċara kif għal tipi differenti ta' derivati jkunu nistgħu jkunu jistgħu jitwettqu il-kriterji li hemm fil-kid. Mhux ħajkun hemm kids differenti, ħajkun hemm kids waħda. Iżda ovvjament imbagħad hemm bżonn ta' ħafna spjegazzjonijiet u dettalji dwar kif għal prodotti differenti derivati trid eh, daħal fil-prattika fil-fatt dak li hemm fil-kid. Tajjeb Issa ħana għaddir kelma li komissjoni Grazie ħafna. Kem tejmela forsi fuq l-iskadenzi naħseb li huwa sinjal tajjeb li aħna il-koll naqblu li għanna nżommu ma l-iskadenzi li għanna ma l-kalendarju li għanna u bħalma jett il kummissjoni ħajja tagħmel dak kollu li tista' inkluż it-naqis tal-ħin għat-traduzzjoni kif ukoll dettalji amministrativi oħra sabiex nassiguraw li aħna nadottaw dan kemm jista' jkun malajr qabel il-waqfa s-sajf sabiex ikolkom biżejjed ħin sabiex teżaminawha. Fuq is-setat ta' intervenzjoni għal ajopa bħalma qed nixtieq li nimxu l-qudiem b'dan kemm jista' jkun malajr fuq il- setat tal-ezma u tal-IBA jiddependi fuq id-data E, u l-livelli wieħed u tnejn, ma nistax ikkumment aktar fuq dan. Meta niġu għal-mandat, għall-standards ambientali u soċjali, aħna nsabu fil-proċess li nfasslu dan, ħatkun indirizzata l-ESAs, tlet ESAs, u aħna t-nassum ovvjament li ESAs mbagħad jikkonsultaw mod ġenerali. Iħarsu lejn l-standards eżistenti, u mbagħad jiġu lura bċertu parjiri, ġifri punt li tqajjem dwar il-standards tal-OECD u jina ċert li daħħa jiġi mitqis fil-proċess. Fuq ir-rabta ma' MIFID u l-MIFIR, fl-analiżi tagħna aħna naħsbu li PRIPS tista' timxil qudiem waħedha, m'hemmx għalfejn jkun hemm xi dewmin fil-PRIPS minħabba id-dewmin fil-MIFID, għaliex l-informazzjoni kollha li ħad tiġi meħtieġa mill-industrija biex eh, toħloq dan il-kid ħas insab fil-regolament u il-level tnej fl-opinjoni tagħna huwa ċar biżejjed. U issa xi fuq il-kontenut tal-kid din palissa edha fidejn li essays qegħdin għaddejjin bid diskussjoniet magħhom. Għalhekk forsi ftit kliem dwar il-prestazzjoni tal-passat aħna naħsbu l-punt ewlieni huwa l nħorġu b'xenarji utli għal konsumaturi li tippermettilhom sabiex ikunu jistaw U il-prestazzjoni tal-passat irrid jitqies meta nkunu qegħdin nibnu x-xenarju rridu nifhmu eżattament li essays x'qed jagħmlu u b'dan il-mod irridu nimxu qudiem u aħna naħsbu li dan huwa mod tajjeb kif nimxu qudiem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 uh, and uh, take account of uh, what are the, the European needs. The, that's, uh, that's it for now. Thanks. Thank you, Mr. Parente. Now we start uh, the first speaker, Burkhard Pals. Herzlichen Dank, uh, Herr Vorsitzender. Schön, äh, Herr Parente, dass Sie heute hier sind. Ich habe